18 ta' jannar tas sena 2018 huma disponibilità tagħkom. Hemm xi ħadd li għandu xi kummenti fuq il-minuti mela jekk le nista' nadotta